bazi ta' diplomazija u dialogu. Sinjuri, naddu issa għadħabir minna ħatana, l-Komitat Arfit Legali deċida li s-Sinjura Kari u l-mandat taħħa, l-Komitat ħares lejn mandat taħħa skont regola tlita ta' regola ta' proċedura ma jidirx li għem problemi fuq rispet lejn din ir-regola il-mandat ikun validu minn 5 ta' frar.